lingwa ċeka u l-ektar naqra b'din il-lingwa. Il-minuti mill-qatar l-lum ser iġu għal-Parlament Ewropew għal-approvazzjoni fil-bidu tal-laqa li jmiss. Għawna oġġezzjonijiet, mawx oġġezzjonijiet, il-rizoluzzjonijiet adottati fil qatar l lum ser jinataw l entitajiet rispettivi li jissemmew f'dawn ir-rizoluzzjonijiet. Nishtiqilkom il-vjaċċi tajjeb lura lejn djarkom. Grazzi għal kooperazzjoni tagħkom, nixtieq